ma jresqux mozzjoni sabiex eh, ikun hemm approvazzjoni b'votazzjoni. Dawk huma l-affarijiet li xtaqt jiena nsemmilkom issa nistgħu ngħaddu għall-aġenda. Din l-aġenda hija dejla bozza l-aġenda ġiet approvata mill-konferenza tal-Presidenzi nhar id-9 ta' Settembru skont artiklu 1.3.7 ta' regoli ta' proċedura. L-abbozz tal-agenda qiegħed dimkom, kif tafu. Għanna bieċa xogħol importanti dimna l-ġimgħa l-oħra kellna smih tal-Kummissarju illum votaw fuq dawk il-ħatrit.